li qabel kienet kollega, il-Sinjura Malmstrom, u issa se nibdew niddiskutu il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna dwar it twaqqif tal-Uffiċċju Ewropew ta' appoġġ fil-qasam tal-Ażil. Dan huwa suġġett importanti u s-Sinjura Lambert se tispirana bil-kommenti tagħha fuq dan is-suġġett. Inti il rapporter għal daqstant għandek erba' minuti, Sinjura Lambert, biex tippreżentanna ir-rapport tiegħek. Grazzi ħafna, Signora President ma naħsibx li se noffrilkom ispirazzjoni għaliex dan huwa suġġett kontroversjali illi ħafna membri f'din il-Kamra kienu imwerrin li jiġu jitkellmu fuq. u għal daqstan dak li qegħdin hawnhekk għandhom jaħtfu l-okkażjoni. Nibda billi nirringrazzja l shadow Rapporteurs illi ħadmu fuq dan ir-rapport għall-involviment attiv tagħhom biex aħna stajna nsibu pożizzjoni komuni għan negozjati u naħdmu bħala tim. Nirringrazzja u koll iż-żewġ presidenzi li kienu voluti, presidenza ċeka u dik svediza, għal l-approċ miftuħ illi ħadu fċerti negozjati fejn aħna tassew stajna n-negozjaw u ma konniex edin emmek propju biex namlu dak illi ridna namlu il-Konsil kultant. Lan ta' dan ta' din is-sistema dwar l-azil hija biex tagħti proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet ta' kwalità għoli għaliex dan jista' jkun kwistjoni ta' ħajja jew mew tal dak li huma fil-bżonn imma kulħadd jaf illi s-sistema ma taħdimx mod konsistenti fl-istati membri kollha. Hemm differenzi li huma tant kbar kultant bejn l-aħjar u l-ar sistema illi hemm ħafna nuqqas ta' fiduċja u dan jista' jwassal li dawk li jippruvaw jieħdu deċiżjonijiet oġġettivi li jkunu imminati minn dawk illi ma jridux jieħduhom u dana ovvjament huwa askapitu ta' dawk illi għandhom bżonn il-ħarsien. Hemm ċerti stati membri illi qegħdin taħt pressjoni qawwija u jħossu li m'hemmx solidarjetà biżejjed u li dan il-bżonn ta' appoġġ ma jitwettaqx fil-prattika hemm eh, ċertu fondi għal kooperazzjoni bejn l-istati membri illi wassal għal ċerti żviluppi pożittivi imma dan jider illi hemm limit jider li hemm limiti għalli għal dan l-approċċ taqseg frammentat. Hemm bżonn illi jkun hemm appoġġ kontinwu sabiex ikun hemm approċċ konsistenti u jagħti għajnuna il dawk il-pajjiżi li qegħdin taħt pressjoni qawwija diġa inataw ċerti ehm, kompiti lil dan l-uffiċċju issa għal dan il-Parlament. L-iktar ħaġa importanti kien propju il rwol tal-Parlament Ewropew fil-rigward ta' dan l-Uffiċċju Ewropew kif ikun hemm iktar solidarjetà bejn l-Istati membri u r-rwol tal-soċjetà ċivili u l-UNHCR Il-kwistjonijiet dwar ir-rwol tal-Parlament kien jirrigwardaw ir-relazzjoni tagħna mad-direttur fir-rigward tal-ħatra tagħhom u rabtiet oħrajn. Aħna issa iddeċidejna illi il-Parlament Ewropew sema lil dan il-kandidat ta' eh, l-opinjoni tiegħu u issa hemm il-feedback biex naraw kif dan ittieħed f'konsiderazzjoni d-direttur se jippreżenta ir-rapport annwali lil kumitat rilevanti ma nistax nimmaġina li konna noqogħdu niġġieldu għal dan u d-direttur ukoll se jkun mistieden biex eh, jirrapporta fuq ċerti kompiti rwol tal-Parlament fir rigward tal-Aġenziji huwa diskussjoni fil-grupp Eh, interistituzzjonali u jiena parti mit tim li jaħdem fuq dan l-affarijiet u għapropju espressjoni ta' sens ta' frustrazzjoni li jiena għandi fuq negozjati fuq dan l-Uffiċċju Ewropew ta' appoġġ fil-qasam tal-azil, solidarja bejn l-Istati membri, l-Parlament riet ċertu mekkanizmi vinkolanti fil-waqt li l-Konsil riet li din tibqa' xi ħaġa volontarja u l lingwaċ aħħari huwa iktar neutrali imma aħna għanna evalwazzjoni issa x'nistennew bil-ħerqa li se tkopri l-impatt illi dan l-uffiċċju se jkollu fuq il-kooperazzjoni prattika fuq l-azil. Ir-rwol tal-forum konsultattiv fejn hemm ħafna arfin espert li huwa disponibbli għall-istati membri u derinna illi dan l arfin espert se ikun ta' valur kbir ir-relazzjonijiet ma' l-NGOs, u ridna nkunu ċerti wkoll illi l-awtoritajiet lokali li ħafna drabi jagħmlu dak illi hemm bżonn li jsir taħt is-sistema komuni wkoll kellhom opportunità li jkunu inklużi. Aħna kontenti illi issa sajna nagħtu ħajja ġdida lil din l-entità biex nala aħna nħossu illi dan l-uffiċċju jista' jkollu rwol importanti fl-iżvilupp ta' sistema komuni nittamaw illi tkun Eh, ta' kwalità għolja għalla volja ma sajniex nikludu da' fil-test finali u li jirawem eh, sentiment ta' fiduċa u appoċ, pero jina nitlob li l-istati membri involuti li kunu iktar miftuħin għal dak li l-istituzzjonijiet u l-autoritajiet eletti u soċjetà ċivili jistgħu jikkontribwixxu għaliex fil-waqt li dan kolli rigward l-kooperazzjoni bejn l-istati membri mi xi ħaġa għal kollox intragovernmentali hija xi ħaġa istituzzjoni Ewropea li aħna qed noħolqu. Grazzi ħafna Jean. Issa nisimgħu minant il-Kummissarju Malmstrom. Sur President, onorevoli membri, jiena kontenta ħafna li issa wasanna biex niffinalizzaw il-regolament illi sej waqaf dan l-Uffiċċju Ewropew ta' appoġġ fil-qasam tal-azil, il kummissjoni diġa eh, proponid dan fil-2009 u l konsillu u l-Parlament kienu impenjati bisħieħ. It-twaqif ta' sistema komuni eh, għall-azil kienet lan tal- tal-istituzzjonijiet kollha hemm bżonn ta' sistema li tkun ġusta, effiċjenti bbażata fuq standards komuni u prinċipji komuni li tkun ibbażata wkoll fuq is-solidarjetà, solidarjetà mal-migranti, mal-pajjiżi tal-oriġini u tat-transitu, imma solidarjetà wkoll bejn l-istati membri. U biex tissaħħaħ is-solidarjetà bejn l-istati membri hemm bżonn ta' kooperazzjoni prattika bejn l-awtoritajiet differenti fil-qasam tal-ażil hija importanti bħala parti mitħejjija ta' din is-sistema Ewropea tal-Azil. U it-twaqif ta' dan l-uffiċju uh, eh, intalab mill-Pat Ewropew għall-Immigrazzjoni u l-Azil tal-2008 u kien ukoll konfermat fil-programm ta' Stokkolma fl-2009 għalhekk dan il- l-uffiċju se jkun propju il-ġebla il ta' xewka fil ħol ta' din is-sistema dan l-uffiċju se jkun f'Valletta f'Malta u se jagħti approċċ konkret u jiffaċilita il-kooperazzjoni bejn l-istati membri u l-iżvilupp ta' prassi komuni. Dan se jinkiseb permezz ta' taħriġ tal-persuni li se jipproċessaw l-applikazzjonijiet skambju ta' informazzjoni u l-aħjar prassi. Dan l-uffiċju kol se jgħatu l-assistenza li l-istati membri li jkunu taħt pressjoni billi jibat teams ta' esperti li jistaw uh, eh, jgħinu għom fi reġistrazzjoni ta' l-applikazzjonijiet tal-azil. Jena nishti um, uh, eh, eh, Nirringrazzja l parlamentu da kollha li huma responsabbli għal dan ix-xogħol is-Sinjura Lambert, is-Sur Morris għall-emendi meħtieġa għal Fond Ewropew tal-Refuġati. L-appoċ ta'kom kien utli ħafna u jiena qed nistenna bil-ħerqa li naħdem ma'kom fuq l-aħħar passi qabel ma jitwaqqaf dan l-uffiċċju. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Komissarju. Mela nibdew issa mill-ewwel bil-kellima għal gruppi differenti għandna is-sur Bużuttil għal żewġ minuti. President, nixtieq jiena wkoll nibda billi nifraħ lil Jean Lambert għar-rapport tagħha, għas-suċċess tagħha li kellha fuq dan id-dossier u anki għal mod leali eh, illi ikkoperat magħna x-shadow rapporters fuq dan is-suġġett. Il partit popolari ewropew huwa pożittiv dwar it-twaqqif ta' dan l-uffiċċju eh, għall appoġġ eh, fil-kamp tal-ażil Eh, huwa pożittiv għaliex iqis dan bħala pass importanti l quddiem fit-twaqqif u t tħaddim tal politika komuni dwar l-ażil eh, fl-unjoni ewropea. ovvjament fuq livell personali bħala deputat li ġej minn malta jiena gburi wkoll mhux sodisfatt biss imma gburi wkoll li dan l-uffiċċju ser jitwaqqaf fil-belt kapitali ta' pajjiżi il-belt valletta. Eh, irrid ngħid li l-uffiċċju għandu jaraf li l politika komuni dwar l-ażil trid tinbena fuq kelma waħda kif diġà issemma is-solidarjetà. is-solidarjetà ma' dawk in-nies illi jiġu lejn l-Ewropa u jixtiequ kenn mill-Ewropa u li għandhom id-dritt għal protezzjoni mill-Ewropa dan l-uffiċċju għandu jara illi natu ilhom imma solidarjetà wkoll ma' dawk il-pajjiżi kif qalet il-kummissarju tant tajjeb ma' dawk il-pajjiżi membri tal-unjoni ewropea illi s'issa jinsabu waħedhom iġorru l peace kollu eh, waħedhom mingħajr ma dan il peace jinqasam. U allura rridu li din is-solidarjetà tinftiem fis-sens sħiħ tagħha għax dan isek għandek żewġ faċċati tal-istess munita solidarjetà ma' min ħaqqu protezzjoni solidarjetà wkoll eh, mal pajjiżi membri li qed iġorru piż sproporzjonat. irrid ngħid illi s'issa jidher illi dan il messaġġ inftiem dwar l-importanza tas-solidarjetà imma għadna fuq il-livell illi nifhmu l-messaġġ jien nixtieq illi dan ngħaddu issa għall prattika u nattwaw dan il-prinċipju u hemm għandu rwol qawwi l-uffiċċju illi ser jitwaqqaf illi jlaħħam dan il-prinċipju illi jattwah u illi jara li permezz ta' inizjattivi speċifiċi illi jieħu ikollna solidarjetà tassew ma' min jistħoqlu din is-solidarjetà. Għaldaqstant, nawgura li jibda jaħdem mill-aktar fis dan l-uffiċċju u nixtieq nassigura wkoll li aħna bħala membri tal-Parlament se nkunu qed insegwu mill-viċin l-operat tiegħu fix-xhur u snin li ġejjin. Grazzi ħafna. Grazie. Busutil. querría dirigirme a todos ustedes para decirles que Grazzi, Sur Buzuttil, jiena nixtieq ngħid lil kulħadd. Hemm ftit minna hawnhekk eh, imma oqogħdu attenti li tirrispettaw il-ħin li jkollkom ma rridx ikolli noqgħod niterrompikom. Issa, għal grupp tal-SND, s-Sinjura Gijom għal 3 minuti, Sur President, jena l ewwel nishtiq u kol nifraħ l-Sinjura Lambert u l-Sur Mores għaxol eccellenti illi għamlu li fil-ġranet li ġejjin la darba illi il settur tal-avjazzjoni jerġa' jiġi taħt kontroll illi eh, aħna noħolqu dan l-uffiċċju għall-azil. Aħna kontenti illi dan l-uffiċċju se jitwaqqaf għasir żmien. Aħna rridu li jkun hemm il-din il-kooperazzjoni pratika li dan l-uffiċċju se jnaqqas id-differenzi u divergenzi li hemm fl istati membri fil-qasam tal-azil u jippermetti li jkun hemm eh, armonizzazzjoni li bdiet b'Tampere. Jiena nixtieq ukoll nisħaq fuq ir-rwol importanti li s-soċjetà ċivili permezz tal-semi li tieħu fil-forum konsultattiv se jkollha f'dan l-uffiċċju. Dan se jsir anki fuq il-xogħol li jsir fil-konkret biex li tingħata lajnuna lil dawk li jitolbu l-ażil u n-noqqasijiet jagħmel tajba noqqasijiet fis-sistemi nazzjonali Sfortunatament tem Tom Arsa l istoria kollha li l-Parlament Ewropew sej eh, ma tantx kien involut kif suppost u għall-uffiċju nnifsu li ma jistax jieħu sem eh, kif xirqa fil-sistema ta' solidarjetà bejn l-istati membri biex jagħti l-appoġġ lil ċerti pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Issa jekk wieħed ma jridx illi jkun hemm sistema iktar vinkolanti kif xi darba se naslu għal dan Din hija xi ħaġa li għadu rilevanti għad-dibattitu tagħna u aħna se nkomplu nitkellmu u nisħqu fuqha kemm mal-Kunsill kif ukoll mal-Kummissjoni. Hemm bżonn ukoll li jkun hemm reġimi, jkun hemm sistema Ewropea komuni dwar l-asil. Kulħadd eh, ħareġ bid-dikjarazzjonijiet bħal dik li ħarġet mill-Patt Ewropew dwar l azil fl-2008 imma xorta eh, meta mill-klim irridu ngħaddu għal fatti ċertu stati membri urew illi insewhom, insew l-impenn li ħadu U hija ħasra illi il-Konsil qed jieħu ħafna miżuri kontra l-immigrazzjoni klandestina bħal waqt l-aħħar Konsil tal-ġaj fi frar. Il-pakket tal-azil ilu blokkat issa għal xi xhur. jiena nistieden li l-istati membri biex joħolqu tassew Ewropa tas-Solidarjetà minn banda aħna nafu li dawn il-miżuri repressivi qegħdin jimminaw id-dritt tal-azil fl-Europa. Hemm ħafna filtri u ħafna ostakoli ħafna uh, minnhom qegħdin jieħdu jibdew vjaġġi illi jkunu perikolużi ħafna ma jafux illi se jaslu jekk se jaslu jew le fid-destinazzjoni tagħhom hemm bżonn ta' garanziji reali għal dawk li jitolbu l-ażil fil-pakket dwar l-ażil hemm ħafna resistenza u resistenza qawwija. U din ir-resistenza tinstemma u koll anki fil-budget ta' politika komuni illi jider illi ma tistax tkun sostenibli f'kuntest ta' krizi. Irridu ninsistu fuq il-fat illi sissa hemm ħafna pajjiżi terzi illi huma ħafna inqasanja minna illi wkoll qed jagħmlu il-sem tagħhom Hemm bżonn li dan, dan l-uffiċċju jitwaqqaf malar kemm jista' jkun għax wasal iż-żmien illi aħna ngħaddu għall-azzjoni. Allora signora Piergia del gruppo Izquierda Unitaria Europea. Monsieur le Président, Madame Sur President, Signora Kommissarju, kollegi, id-dritt tal-azil jagħmel parti mill-valuri fondamentali tal-Unjoni. Għalhekk ir-realtà tal-politiki Ewropej u tal-Istati membri f'dan il-qasam jaqajem ħafna mistoqsijiet fl-erf Fl-1999 l-Unjoni Ewropea bdiet tarmonizza l-politiki tagħha. Dan il-qasam. Aħna wkoll għandna biex nifirħu jekk dan kien possibilment jirrifletti s-sitwazzjoni madwar id-dinja imma aħna l-koll nafu li dan mhuwiex minnu. Il-dibattitu li kellna il-ħamis wara nofsinhar Eh, ma kienx hemm bżonn illi jsir biex jurina li kien hemm dak li hemm bżonn li għadba bżonn li jsir. Il-faċilitajiet illi jingħataw lil dawk li jitolbu l-azil eh, mhumiex l-istess kullimkien f'ċerti pajjiżi l-applikazzjonijiet ġew esternalizzati u ċerti eh, persuni li jitolbu l-azil laqas ingħataw l-opportunità illi jagħmlu t-talba tagħhom. Franza kellha rwol importanti x'taqdif dan kollu. U hemm bżonn biss illi wieħed ikun wassal jew mar miegħu xi ħadd li qed jitlob l-azil fid-Dipartiment tal-Afra biex eh, tara kif ikollhom juru provi ta' torturi li jkunu għaddew minnhom u dan isir b'mod ikraħal l-aħħar. Għalhekk dan it-test jagħtina lok biex aħna forsi nittamaw ftit illi aħna noħolqu eh, sistema Ewropea għall-azil illi se tiffavorixxi l-kooperazzjoni prattika bejn l-istati membri mod partikolari sabiex ikun hemm aċċess aħjar għall-informazzjoni dwar il-pajjiżi tal-oriġini u dinja xi ħaġa tajba il-proposta tal-Parlament Ewropew wara l-ewwel qari ġiet aċċettata u approvata mill-Kunsill u aħna nafu li Dan huwa dovut tal presidenza Svediża għal daqstant nirringrazzjawhom minn qalbna għal dan kollu l-Iżvezja fl-opinjoni tiegħi Hija model li aħna għanna insegwuħ nixtieq li jkunu pajjiżi oħrajn li segwu l-eżempju tal-Iżvezja wara l-ewwel u tieni qari fil-Kummissjoni aħna appoġġaw dan il, din il-proposta għan l-azzan taħna nishtiqu nirringrazzjaw l-Sinjura Lambert u kol, san namlu dan u kol fil-plenarja u nittamaw illi Dan il-pass żgħir il-qoddim se jimmarka l-progress għal ġejjeni. Għalek minflok ma noqogħdu nħarsu lejna nfusna u naraw is-sitwazzjoni tagħna x'inhi ma ejjew ma nagħmlux lill ewropa fortizza imma ejjew niftħu dirajna biex nilqaw il dawk li għandhom dritt li kolli nataw l-azil skont it-testi ta' trattati internazzjonali u fid-dokumenti li dal-waqse napprovaw. Grazzi. La palabra por dos minutos y medio el señor Borghesio. Grazzi għannom tali efd is-Sur Borgesio. Sur Borgesio. Jena smajt li issemmiet is-solidarjetà hawnhekk. Jiena naħseb li jonqos xi ħaġa dik tonqos is-sigurtà. Basta bżet nitkellmu ma' min. Eh, huwa e, involut dan l-affarijiet, pereżempju l-pulizija jiena għamilt il vjaż fil-okkazjoni mal-polizija, mal-polizija tal-iskorta ta' Torino, Romanini u Tavani, jekk kun jomum. Huma qalu li onorevoli f'dawn il-każijiet, dawn minn qed jitlob l-azilli juru eh, dokumenti folots. Hemm bosta każijiet li juru dan. Aħna dan l-aspett rridu neżaminaw ħankem il-punt di vista tas-sigurta ma naħsibx li f'dan id-dokument qegħdin naraw dan l-aspett lanqas jidher. Iżda dan huwa aspett tassew importanti għaliex irridu nevitaw illi eh, nitsu prinċipju hekk importanti bħal dak ta' dritt tal-azil. Ma rridux nħamġuh b'interessi bħal dawk illi spiss jużaw l-istrument ta' l-azil biex eh, daħlu persuni u jinvolvu persuni li mandom xaqsmu madan kollu. Tina ħaġa, regolament jajt li l-uffiċċju ħafu fil-kooperazzjoni bejn l-istati membri għall-implementazzjoni aħjar ta' sistema komuni tal-azil. Dan anke fil-rigward ta' dimensjoni barranija. Artikolu 6 dan irrit jipreċizaħ. E, jgħid illi l-uffiċċju jista' jistabilixxi forum ta' kooperazzjoni pajjiżi terzi fuq aspetti tekniċi. Jiena naħseb illi rridu morru lilin minn dan. U jiena ngħid għalli ah, ma raġuni maħniex nitkellmu ma maħniex neżaminaw anke jekk kien hemm proposta minn naħa tagħna pereżempju illi aħna nwafqu dan l-uffiċċji anke fil-pajjiżi terzi għaliex dan mhuwiex isir. Jiena naħseb li jkun importanti illi dan isir biex inħaffu il- il-xogħol u l-qada tal-pajjiżi li rridu jaffrontaw b'mod aktar dirett minn tkellem dwar il-ħtiġijiet ta' dawn il-pajjiżi, dawn il-pajjiżi rridu nappoġġawhom. Jiena naħseb li jekk nwafqu fiċi f'pajjiżi terzi, pereżempju fl-Afrika ta' fuq, fiż-żona ta' Sab-Sahara, fejn hemm bosta tal-bit u bosta nies qegħdin jitolbu l-ażil, hemmhekk irridu eh, nagħmlu dawn l-uffiċċji Rridu nintervjenu u nużaw is-servizz estern tagħna, servizz diplomatiku tal-Unjoni Ewropea. Irridu nagħmluhom responsabbli dwar din il-kwistjoni tal-balla tal naħseb dan l-aspetti ma kollha importanti, dawn ma rridux ninsewhom, ma rridux lanqas ninsew ħtiġijiet tal-pajjiżi Ewropej tal-Mediterran. tal pajjiżi ewropej tal mediterran U mux nibatu l-om xie funzjonarju, aħna diġanna l-burokratiċi għonek fl-Italja, għanna bżon tal-flus, mux nibatu l-om n-nis, tanna bżon ta' mezzi, ta' poċ, ta' bilħaq biex dawn ikun jistaw jitrattaw situazzjoni bħal din hemm min fl svezja se jirin tajjeb hija l-Iżvezja ma tinsab il-bot ħafna mill-ħtiġijiet ta' Malta, tal-Italja, ta' Franza, tal-Mediterran. Hawnhekk hemmhekk tinsab il-problema, din irridu nindirizzaw, din nittrattawha u rridu nqajmu kuxjenza fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea aħna illi għanna l rritu konna ikonna wkoll il-mezzi biex nafrontaw din il-problema. Grazzi Onorevole Borghezio. Issa fissam il-kollegi mhux iskritti għal żewġ minuti l-onorevoli Obermeyer. Grazzi, President, l-applikazzjoni uniformi, regolamentazzjonijiet tal-azib biex bekk eh, titnaqqas l-immigrazzjoni fl-Unjoni Ewropea għandha tiġi appoġġjata fl-Istati Membri, mod partikolari f'dawk l-Istati Membri li jibdu jitrattaw eh, l-influss ta' persuni li qegħdin ifittxu l-ażil. M'hemmx dubju dwar din it-tnedija ta' dan dan it-twaqif ta' dan l-uffiċċju ta' supporti affermi importanti. Ir-regolamentazzjoni hija pass ieħor lejn ċentralizzazzjoni tal-politika tal-Ażil tal-Unjoni Ewropea u għalkemm dan qed jitlob ħafna protezzjoni tal-livell qoli mill għal persuni li qegħdin ifittxu l azil però xorta waħda ser tagħti sfida l istati lill-persuni qegħdin fitxu l u ukoll. Jiena nemmen palissa li għanna nittataw persuni li għedin nfittxu l-azil b'mod separat, ġifiri f'kull stat membru differenti. Jina nemmen ukoll li dan ir-regolament imur kontra t-tattat tal-Lisbona li jitlob għal di regolamentazzjoni u wkoll sussidjarjetà. Basikament, hawnhekk aħna nieħdu approċċ eh, mhux daqshekk tajjeb fir-rigward tal-azil ikollu ukoll najt li aħna għedin nirriskjaw s-sikurta tagħna jekk aħna ser nkunu wisq ġenerużi ma' persuni li qegħdin ifittxu l-ażil. M'għandniex inkunu wisq ġenerużi u m'għandniex nippermettu li ġenerazzjonijiet ta' qabel tal-persuni qegħdin ifittxu l-ażil li jaqbdu jitlu fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma jkun hemm kontrolli ġusti u kif suppost. biex innaqsu l-pis tas-suq tal- tal-ħaddiema, per eżempju fl austria fil-Ġermanja, eh, din hija xadda li għandha ssir permezz ta' kofinanzjament u benefiċċji tal-impjiegi. Naħseb li rridu nerġgħu nanalizzaw mill ġdijt l-istrateġija tal-ażil tagħna mill u jekk nibqgħu nieħdu dan l-approċċ li qegħdin nieħdu din is-sistema mhux se taħdem f'dawk il-pajjiżi li huma l-iktar qed iġorru pis minħabba persuni qegħdin ifittxu l azil Grazzi ħafna. Issa wasalna fit-tmiem tal- lista ta' kellima. U sena du għassur Papa Nikolaw. Grazie ħafna, President, dan huwa punt ferm importanti. It-tnedija ta' dan eh, l-uffiċċju ta' l-appoġġ huwa ferm importanti. U naħseb ukoll li qed jgħidilna li dan għandu dal-fat li dan ser jimbena ġewwa Malta eh, ifisser li dal-pajis għandu ħafna eh, pressjoni minħabba persuni qegħdin fitxu l-azil. Għal daqstant huwa importanti ħafna li ninfurzaw nikkooperaw eh, koordinazzjoni bejn l-Istati membri fir-rigward tal-azil. Irdu nsibu appoġġ komuni fir-rigward tal-prassi differenti. Aħna rridu koll nirrikonoxxu id-differenzi differenti li hemm bejnietna. xaħat li ifittex l-azil fi stat membru partikolari probabilment ser ikollu risposta pozittiva. Taħt il-ftejim ta' Dublin 2 aħna għanna miżuri li jwasslu għal iktar pressjoni fuq xi stati membri u mhux fuq oħrajn u taħt din l-inizjattiva hemm mekkaniżmi ta' solidarjetà. Hemm ukoll il-Fond tar-Refuġjati. Fir-rigward ta' refuġjati minn pajjiżi terzi li jaslu l-Ewropa u fir-rigward tar-riallokazzjoni li tfisser li nitrattaw il-kwistjonijiet ta' rifugjati f'pajjiżi differenti ifisser li aħna qegħdin nieħdu l-passi meħtieġa. Hemm pajjiżi fl-Ewropa, b'mod partikolari fin-naħa t'isfel tal-Ewropa li jirċievu ħafna iktar persuni li qegħdin ifittxu l-ażil minn oħrajn. Però isu qatt ma kien hemm inizjattiva biex nitrattaw din il-kwistjoni. Aħna fil-fatt ktibna ittra fuq din il-kwistjoni Min-naħa tal-Kumitat tal-Libe. U jena naħseb li huwa importanti ħafna noqogħdu attenti għal dawn l-aspetti għaliex il-pressjoni hija kbira ħafna bħalissa. Jien nixtieq nikkonkludi billi ngħid li huwa importanti ħafna li niżviluppaw dawn il-mekkaniżmi għal l-appoġġ ta' persuni qegħdin ifittxu l-ażil. U din mhix biss għal raġunijiet umanitarji hemm raġunijiet oħrajn. Raġunijiet li kollegi oħrajn diġà semmew. U hemm ukoll mezzi oħrajn kif nippruvaw innaqsu l-immigrazzjoni illegali, hemm oħrajn li qegħdin ifittxu futur aħjar hawnhekk u allura rridu naraw kif ser nassiguraw li huma jsibu futur aħjar. U iva jistgħu jsibu futur aħjar jekk dan jagħmluh b'mod legali u mhux b'mod illegali. Għal żewġ minuti nofs is-Sur Boftin. Sur President, l-stabiliment ta' uh, Uffiċċju Ewropew tal-Appoġġ tal-Ażil Eh, imur kontra eh, il-Schengen eh, ta' l-akki ta' Schengen. 4 miljon euro ġew minn fuqa biex jimbena uffiċċju tal-azil ġewwa Malta u dan jissuġġerixxi din il-Kummissjoni li tieħu deċiżjonijiet li suppost għandhom jitħallew fidejn gvernijiet nazzjonali. Kwalunkwe politika Ewropea tal-azil tagħmel twassal għal teddit. Eh, Twaqaf lill-Renju Unit milli tiddeċiedi min jidħol fil-pajjiż u min le aħna għanna problema kbira li hija eh, differenti ħafna minn dik ta' pajjiżi oħrajn fl-Ewropa. Il-Kummissjoni ma tofrix appoġġ meta Renju Unit tkun qed eh, issofri minn dawn il-problemi, anzi tieħu il-flejes tal- tal-persuni li taħassu ta' xaġawa r Unit. 40 miljon euro euro jkunu aħjar kieku jimbnew skejjel, sptarijiet fir Unit u nofru uh, servizzi ta' sanità u kwalità aħjar għal kulħadd, kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd. Ħafna minn dawn l-immigranti ma kienux um, imwielda fil-Renju Unit. Fejn huma l-flejes biex jgħinu l-persuni li tinħallsu t-taxxa ġewwa r fejn fil-bwiet tagħkom jew inkella biex jinbena uffiċċju Ewropew tal-appoġġ li ser jagħmel ħafna iktar uh, pressjoni fuq ir-Renju Unit. Fil-kampanji tal-elezzjoni tagħna l-partiti kollha fir-Renju Unit qed jippruvaw qed jgħidu li ser jagħmlu xi ħaġa dwar l-immigrazzjoni għaliex in-nies f'pajjiżi uh, qed jippruvaw qed jitolbu li ssir xi ħaġa. Però x'nistgħu nagħmlu sakemm aħna ser indumu fl-Unjoni Ewropea għaliex fl-istess ħin il-Kummissjoni Ewropea trid il-poteri kollha fi uh, rigward sa' persuni qegħdin ifittxu l-ażil ħafna drabi l-Kommissjoni u rrit li qed tinsa l-bżonnijiet tal-persuni tar-Renju Unit. Il-Kummissjoni ser tinsa l-optaw tar-Renju Unit f'din id-darba ukoll. Din il-kwistjoni hija ferm importanti għal persuni tar-Renju Unit u intom suppost tirrappreżentawhom u jridu jkunu jafu x'inhu l-pjanijiet tagħkom. Grazzi. Grazzi. Għonek kukludejna l-istatana ta' kellima u issa ser naddu għal catch di għaj. Persuna Waħda biss, Sur Silvestris li għandu minuta u ser nitfilek il-mikrofonu għara 30 sekund. Iva, Senjora Kommissarju. Ma Noqdu nejdu illi għawnek għanna solidarieta li waqafna dan l-uffiċu aħna nħossu li dan huwa fatt importanti, dan huwa fatt utli, siwi. Iżda minnaħa irrit jati l-azil il minta ta' għandu dritt, irrit ikun siwi wkoll li kun aktar sot f'dak li għandu xaqsam dawk li jabbużaw minn dan l-istrument. Jiena fil-qosor irrit ukoll nitkellem Dwar dak li għal kollega Borghezio, hemm xi pajjiżi l-Italja l-nofsinhar tal-Italja fejn ġejjin li dawn huma eh, il-bib li minnhom jidħlu l-immigranti. U dwar it-talbiet għall-ażil huma jaraw li territorji tagħhom lesti li jilqaw eh, l-immigranti u ta' min li l-Ewropa eh, terfa l-pista dan u l territorji li wis ser jilqaw l-immigranti huma territorji li fuqhom l-Unjoni Ewropea trid tisħaq l-aktar u tagħmel l-isforzi tagħha. Grazzi. Grazzi, sanadu l-kelma lill-Kummissarju biex tirraġixxi l-kummenti tal-kelima u mbagħad ir-rapporter tal-dibattitu. Grazzi, Sur President, jiena grata ħafna tal-appoġġ eh, għal kreazzjoni ta' din l-Aġenzija. Kien hemm domanda kbira mill-Istati membri kollha biex tiġi eh, kreata din l-Aġenzija. U eh, optaw tu u mhux opt il-Kummissjoni mhux ser m'għandix f'moħħa li tibdel xi deċiżjonijiet eh, fir-rigward tar Unit. Jiena grata ħafna li din l-Aġenzija ser timbena aħna nafu li fċertu staġunijiet ikun hemm pressjoni kbira fuq ħafna pajjiżi fil-Mediterran u allura din l-Aġenzija tista' tgħin u tagħti appoġġ. Din hija aġenzija però għall-Ewropa kollha kemm hija għaliex hemm immigranti li jmorru fil f'kull naħa ta' l-Ewropa u allura din hija aġenzija għall bija tal-Ewropa anka jekk din qiegħda ġewwa il-Belt Valletta din ser tkun instrument kbir ħafna biex tejn l-istati membri jizvilupaw prassis eh, u standards komuni li appoġġaw li l-istati membri taħt pressjoni partikolari. Ser tiġbor informazzjoni, ser tagħmel portal, ser ikolla esperti, etc. U ovvjament dan u jaqa' fidejn fl-istati membri min ser jibqa' fil-pajjiż u min le hemm xi proċeduri però li jridu armonizzati kif qalu uħut mikom l-izvilup ta' dinja parti waħda biss tal-izvilup ta' sistema komuni għal-azil eh, ġewwa l-Ewropa. Eh, fadal il-bqija tal-pakket li jitlob appoġġ min-naħa tagħkom, min-naħa tal-Parlament Ewropew biex nkunu nistgħu nimxu l-qudiem fil rigward ta' dawn il-kwistjonijiet. U nisperaw li nkunu nistgħu nfasslu din il-politika komuni tal-azil fl-Unjoni Ewropea malajr kemm jista' jkun. Grazzi ħafna, Sinjura Malstorm. U issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura uh, Lambert, ir-rapporter. President, jiena tiqniħu l-opportunità biex niċċara xi kwistjonijiet li tqajmu hija ħasra li uħut minn dawk in-nies li saqsaw domandi mhux qegħdin hawnhekk biex jisimgħu ir-risposta. X'inhuma l-obbligi tal-ażil li huma ċari taħt konvenzjonijiet internazzjonali li l-istati membri kollha iffirmaw dawn mujomx l-istess bħal politika ta' l-immigrazzjoni u n-nies għandhom jarfu din id-differenza. Dawk li huma imħazbin dwar il-finanzi nixtieq nagħmel punt politiku nazzjonali hawnhekk. Jekk uħut mill-istati membri tagħna jwafqu jikkreaw persuni tifittxu l-azil mill-Iraq u l-Afganistan pereżempju ser nifrankaw ħafna flus u nifrankaw ħafna miżerja lil ħafna nies Issa, fi rigward ta' punti oħrajn li tqajmu, et nisperaw li permezz ta' titjib fil-kwalità ta' sistema f'ċertu stati membri din ser tkun ettejn biex saħħaħ il-fiduċja bejn l-istati membri differenti u tejn ukoll l-istati membri li jħossu li hemm iva appoġġ meta dawn ikunu qed jiffaċċaw ċertu piżijiet. Kif oħrajn qalu, uħut mill-istati membri tagħna għandhom xi pressjonijiet ġeografiċi minħabba l-influssi ta' immigranti u ħafna mill-pajjiżi li għandhom pis żejjed ukoll mihomx qegħdin fl-Unjoni Ewropea iżda qegħdin f'postijiet oħrajn jiena interessajt ruħi ħafna meta kollega kienet jitlob għal iktar appoċ fir rigward tal-uffiċju tal-appoċ, pero jiddispjaċini li e, ma smajċ l-emendi dwar dan is suġġett Nishtiq najt ukoll li l-uffiċju tal-azil mhux jetem biex jiddetermina l-istatus, dan mhux se jieħu post ir wol tal-istati membri milli jagħmlu dan allura jiena nilqa il-kummenti tal-kollegi, l-involviment attiv ta' daw kollha li enuni f'dan ir-rapport u jiena nispera li il-koll edin eh, nkunu ħerqana li imorru eh, ġewwa Valletta biex eh, ninawguraw dan l-uffiċċju tal-azil u nibdew ix-xogħol. Grazzi ħafna Sinjura Lambert. Nistgħu issa nagħlqu dan id-dibattitu nishtiq